Buon pomeriggio a tutti, nonostante la Commissione. tajjeb Nkejja li mawx wis kollegi u ġastennejni għom għal kwarta naħseb li tajjeb li nibdew xorta wahda bil-laqa tal-komitat tagħna. Nibdew bl-aġenda tagħna, provazzjoni tal-aġenda. kienem talba wahda għal bidla li kienet li nibdlu punt 15 ma 16 sen diskutu għam għada dinġit mill-kollega Valeza li talab li il-punt tiegħu jiġi qabel dak tas-sur Salavrakos li jidher li qabel ma din il-bidla. Għalda sans ser nibdew l-ewwel bis-sur Valeza u mbagħad wara bis-sur Salavrakos. Għanna il-persuni li resqu l-petizzjonijiet sitta tal-2007 Umbat petizjoni numru 10 u 11 dwar 10 ta' punti ġewwa Budapest, eh, Bukarest, u mbagħad xi punti oħrajn f'21. Kemm għandkom suġġezzjonijiet napprovaw l-aġenda tal-lum. Jidher li le. Tieni punt approvazzjoni tal-proċess tal-laqa tal-25-26 ta' novembru l-5 ta' Diċembru. Xi oġġezzjonijiet minna ħatakom jekk le dawn nistaw nqisuhom bħala approvati. Mawx iktar kummenti. U għaldaqstant daqstant nistaw issa nipruvaw nirkupraw il-telf taħin li kenna. L-ewwel punt li għandna fuq l agenda tagħna petizzjoni 'sitta tal-2007 li ġiet prezentata mill-persuna per mir-Renju Unit dwar id-dritt tal-votazzjoni fl-elezzjonijiet u id-drittijiet ta' ċittadini Brittanċi jiexu barra mill-pajjiż biex jivvotaw fl-elezzjonijiet parlamentari. Persuna mhux edaw, aw però is-Sinjura Charlotte Liver. Thank you very much. Uh, I'm representing Harry. Grazie qed nirrappreżenta lil Harry Schindler li xtaq ħafna jkunaw u għandu 93 sena uh, ilu jagħmel kampanja għal ħafna snin beda fl-2007 u mbagħad l-applikazzjoni fil u wkoll l-applikazzjoni tiegħu fil-qorti ta' drittijiet tal-bniedem. U sena l-oħra bħal ma forsi tafu fl-2013 il-qorti id-deċidiet dwar il-fat li persuni miranjiniet li qegħdin barra mill-pajjiż għal iktar minn 15-il sena m'għandhomx iktar dritt li jivvotaw f'elezzjonijiet parlamentari nazzjonali. Is-Sur Harry Schindler qal li qed jinkisru l-drittijiet tiegħu taħt artiklu 3 wieħed tal-Konvenzjoni ir-Renju Unit għamlet komissjonijiet Iset tajjeb ħafna dan il-fatt, u ukoll il-fatt li ħames snin qabel kien hemm il-kas ta' Doyle li kien simili uh, fuq din il-kwistjoni wkoll. Minkejja li f'Mejju tas-sena l-oħra il-ġudizzju tal-qorti ta' drittijiet tal-nidem qalet li ma kien hemm l-ebża ksur minħabba li hemm il-flessibilità li il-, -fless stat membru jista jkollu flessibilità biex jirranġa il-liġijiet tiegħu tal-elezzjonijiet jekk f'każ ikun hemm għan leġittimu li jiddetermina jekk persuna għandix rabta mal-pajjiż ta' oriġini tagħha jew le. Huma qalu li din eh, kienet eh, miżura proporzjonata u ma kien hemm l-ebda ksur ta' drittijiet tal-individwu. Harry mbagħad Eh, flimkien eh, mija delegazzjoni ta' persuni mir-Renju Unit li jgħixu fl-Unjoni Ewropea kollha marru fil-Kummissjoni f'Settembru tkellmu ma' Sinjura Redding u kif tafu is-sena l-oħra għamlet kummenti pożittivi ħafna u appoġġat il-kas ta' Sur Schindler. Hija qalet li ir-Renju eh, Unit meta rifjutat eh, li persuni tar Unit li jivvotaw fl-elezzjonijiet parlamentari eh, wara 15-il sena u jiexu barra mill-pajis, kienet fil-fat qed tikkastiga lil dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu. Dan jolqot ukoll li lili jien avukat um, ehm, Mir-Renjinit kwalifikata fl-2001 mort l-Italja jiena stabilita hemmhekk taħt id direttiva bħala avukat ġewwa l-Italja, eh, però għad għandi xorta waħda eh, ir-rabta mar-Renju Unit għandi ċertifikat biex inservi hemmhekk il-maġġoranza tal-klijenti tiegħi fl-Italja huma mir-Renju Unit bħali li għandhom proprjetà barra minn pajjiżhom jew jgħixu f'pajjiżi differenti u għal daqstant Eh, issa sa mill-2016 din ser eh, tolqot li li wkoll għalkemm nirrappreżenta persuni mir-Renju Unit ta' kuljum u rrid nispjega differenza bejn il-liġi Taljana u dik eh, tar-Renju Unit, dan se tolqotni wkoll. Tolqot mhux biss lil Sur Schindler imma lil ħafna oħrajn. Huwa mifhum li 1.7 miljun ċittadin tar-Renju Unit huma milquta minn din is-sitwazzjoni li xet jgħixu barra mill-pajjiż ġewwa l-Ewropa. Wara l laqatana mal-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni qalet li kienet ser tagħmel dak kollu li tista' kif kien miktub fil-rapport tal-2003 ta' ċittadinanza 2013 tal-ċittadinanza biex tar se tam dwar din il-kwistjoni ta' din ir-regola li hija diskriminatorja. Is-sur Xinlej jixtieqni nirringrazzjakom il-koll tal-istedintu hawnhekk illum ilu issa seba snin sa meta għamil l-ewwel petizzjoni tiegħu, soltu petizzjoni ma ddumx daqshekk biex tasal għant eh, fil-kumitat. Imma indunajna li eh, deċiżjoni eh, is-sena l-oħra l-kummenti ta' Sinjura Redding poġġew dan il-punt ehm, ta' importanza ġdida lil dan il-punt. Issa hija ta' importanza kbira ċittadini tar renju Unit li għandhom ir-riskju li jkollhom referendum sa mill-2015 din jassa għaddejja fil-House of Lords referendum dwar jekk ir-Renju Unit għandix tibqa' jew le fl-Unjoni Ewropea. Il-verità hija din nies bħali u bħal Harry Schindler mhux ser ikollhom id-dritt li jivvotaw għal referendum ta' dan it-tip għalkemm aħna għandna esperjenza diretta ta' kif il- Libertà motija li ċittadini tal-Unjoni Ewropea fil-verità taħdem fil-prattika, kif taħdem fil-prattika x'benefiċċji għandna minn dan kollu. U supposti għandu jkollna vuċi eh, biex niddeċiedu jekk għandniex nibqgħu fl-Unjoni Ewropea jew le. Ħames stati membri oħrajn Ġermanja, Irlanda, Danimarka, Ċipru u Malta ukoll sa ċertu punt jirristrinġu id-dritt tal votazzjoni tal-ċittadini tagħhom meta jitilqu mill-pajjiż. Għal daqstant, ċertu nies wara ċertu żmien qed jiġrilhom hekk. Sur Schindler ma ċandu dritt li jivvota fir-Renju Unit għaliex ilu eh, l-Italja għal madwar kważi 30 sena. Skużawni, tlift il-fil tad diskors tiegħi. dan it-telf id-dritt tiegħu eh, hija diskriminazzjoni għaliex huwa mhux biss m'għandux id-dritt li jivvota fir-Renju Unit ma lanqas ġewwa l-Italja u kif qalet ir-Renju Unit lil qorti tal-Ġustizzja ta' drittijiet tal-nidem u għandu dritt għandu l-għażla li jsir ehm, ċittadin Italjan jekk hu irid jgħix eh, jivvota fil-pajjiż fejn jgħix. Imma ma rridx, ma rridx jagħmel hekk il-ċittadinanza hija l-ewwel rabta li għandna ma' kultura, ma' ma' pajjiż, ma' politika u għandna nażlu aħna jekk din ir-rabta tibqax hemm jew le. għandu jkollna dritt biex niffurmaw eh, eh, u nivvutaw fil pajis orġini tagħna għal dejjem għaliex għandna dejjem id-dritt li nerġgħu mmorru lura ġewwa pajjiżna. Aħna għal-daqstant eh, semaw il-vuċi ta' dawn iċ-ċittadini ta' Renjunit u oħrajn biex bekk din eh, eh, biex ikun hemm bidla qabel elezzjonijiet tal-2015 u anka qabel ma jkun hemm referendum li fuq ma nkunux nistgħu nivvotaw. Qed nitolbu wkoll il-Kumitat biex juża l-poteri kollha tiegħu mal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew biex jirrevedi dan kollu biex jagħmlu mozzjoni Aħna bħala ċittadini, aħna maħniex konxi eżattament ta' xista jagħmel il-Parlament, saqsejna li l-każ jiġi referit għal qorti tal-ġustizzja u minkejja każijiet ta' din natura mararja ħafna li il-Kommissjoni nifisa tista' tirreferi l qorti tal-Ġustizzja aħna li eh, dan il-każ fejn għaw diskriminazzjoni ċara u mhux ġustifikata u kastik li ċittadini li jistgħu jeżerċitaw milli jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom din għandha ġidem jusa tajjeb ħafna bir-raqqa. Grazzi, sanaddu l-kelma li surfassi fissem il-Kommissjoni. Grazzi, President. kif għal il reprezentant tal-petizjonant eh, il-Komissjoni konxja ta' din il-problema l-ebda stat membru manda politika li eh, tati id-dritt l-nies minn pajjiżi oħrajn li jivvitaw fuq territorju tagħhom għal daqstant, id-dawn iċ-ċittadini qed jitolfu dritt li jivvutaw fl-elezzjonijiet kollha, fl-ebda elezzjoni ma jistgħu jivvutaw din miex koherenti ma' dritt ta' kull ċittadin li jista' jipparteċipa fil-ħajja demokratika. Minna l-oħra, aħna rridu kol nirrikonoxxu l-fatt li l-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet parlamentari nazzjonali ta' barra mill-ambitu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. U allura kwalunkwe azzjoni li nieħdu rridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll dan il-fattur sa mill-2010 il-Kommissjoni nediet diskussjoni u dibattitu ma l-Istati membri kif ukoll l-stakeholders fuq din il-kwistjoni u fl-2000 u dan kien fil-rapport tal-2013 eh, u fejn il kommissjoni ħabret li ser tagħmel mezzi kostruttivi biex tippermetti li l-ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea li qed jgħixu f'pajjiżi ieħor biex iżommu dritt ta' li jivvotaw fil-pajis tal-oriġini tagħhom. Għalda sant l-aħbar li nista' nħabbar l-lum huwa hija li l-Kummissjoni se toħroġ b'din il-paper fejn tipproponi dawn il-mezzi kostruttivi ehm, fil-bidu tal-2014. Grazzi. Ehm, ringrazio il rappresentante della Commissione Grazzi. ringrazzjakom. Għaw xaħat li jishti jitkellem dwar dan il-punt? Le, mawx eh, kummenti kummenti naħa tal-kollegi. Jena naħseb li din il-petizjoni eh, qed tippreżenta prezenta problema li l-Kummissjoni tafa tajjeb ħafna anka mill-diskors, se naraħ mid diskors tal-Kummissjoni stess Hawnhekk jidħol tidħol ukoll il-kompetenza nazzjonali, il-leġiżlazzjoni eh, parlamenti nazzjonali u il-Kummissjoni b'inizjattiva tal-Kummissarju Reding hija żgur tiġbet l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej għaliex qed tikser id-dritt li anka il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tirrikonoxxi f'kull ċittadini, ġifieri li li teżerċita dejjem id-drittijiet kollha. Din hija fil faċċa ħaġa li bil leġizlazzjoni nazzjonali ma tistax isseħ. Fid-dawl ta' xogħol li qed tagħmel il-Kummissjoni nistgħu nżommu miftuħa din il-petizzjoni u hekk nippruvaw nresqu e, e, x-xogħol li ilu għaddej għal ħafna snin li ilu jagħmel is-Sur Schindler u nippruvaw nħedġu l-Komissjoni, l-Komissarju Redding biex eh, jaħdmu iktar fuq din l-inizjattiva li ġaġiet imnedija ftit żmien ilu. Jiena nħalli miftuħa din il-petizzjoni jekk mawx eh, kummenti kontrarji minnaħa tal-kollegi. Et nara li maw l-ebda kollega li et ikun kontrarju għal dan, nirringrazzja li Sr. Oliver tal-li i-prezenta l-pezzjoni ta' Sur Schindler. Naraw kif uh, nistaw nisemaw minnant s sinjura Redding biex naraw eżattament uh, x'qed jiġri fir-rigward tal dan id-dritt ta' ċittadini Ewropej. Naddu issa għal petizzjoni li mis numru 6 wieħed wieħed li ta' 8 tal-2012 imresqa minn ċittadin Grek fir-rigward tal-Greċi ċentrali u tat-Tramontana dwar eh, der-legalizzazzjoni ta' trasport. Il-petizzjonant mhux qiegħed hawnhekk u stand nisimgħu minant s sur Niku fissem il-Kummissjoni. Um, Grazzi ħafna membri onorevoli. Kif rajtu fil-tweġiba tal-Kommissjoni tal-2013 aħna informajna l parlament li l-Gvern Grek tiġa kienet jieħu l-passissa biex jilebrezza dan is-suq fil-Greċja u dan informa l-Parlament ukoll li dwar il-vantaġġi tat-taxxa li l-petizzjoni kienet tat-tallega li qed isiru. Il-Kummissjoni eżamina dawn il-kwistjonijiet u minn dakinhar u b'mod iktar partikolar fl-ewwel ta' Ottubru tal-2013 il-Greċja adottat liġi qafas għal liberalizzazzjoni tal-trasportat eh, liber f'dan il-pajis eh, u ftit ġimgħat wara għalaqna l-investigazzjoni dwar il-vantaġġi ta' taxxi u l-allegati li dawn kienu tisiru aħna bħall-Kummissjoni u s-servizzi ta' DG Kompetizzjoni ma sabux ksur tal-regoli ta' lajnuna statali. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd li qed jitlob għal mikrofonu. Le, ħadd mu qed jitlob għal mikrofonu fuq dan il-punt. Kollega Salavrakos. Grazzi ħafna u eh, peress li eh, minn menna din il-petizzjoni mux tiġi appoġġata u kien hemm il-liberalizzazzjoni ta' din il-professjoni ġifieri tas-sewwieqa tal eh, dawn il-vetturi. Jena naħseb li jissa bizzejiet ġifiri dawn il-kommenti mill-Kommissjoni huma bizzejiet u ċari. Kollega Salavogras, Salavograko, sinti jett titlop li jattinala din il-petizzjoni. Iva. Non ci sono obiezioni da parte dei colleghi? memx oġezzjonijiet minnaħa tal-kollegi u għalek nistaw naraw mela li l-Kummissjoni fetħet ukoll stħarriċ investigazzjoni minn eh, din il-petizzjoni mresqa għamet ċittadin Grik u għalek eh, mela wasalna sal-lum il-ġurnata u smajna li l-gvern Grek adotta miżuri ta' liberalizzazzjoni li dawna mela ħaj kopru il-ħtiġiet ta' dan il-ċittadin Grek u għalek aħna Nasbu li nistaw nikonkludu u kif għali sol l-Onorevoli Salavo Grakos din il-petizzjoni nistaw nal u nisperaw li eh, permetta dawn il-mizuri tal-gvern il-kwistjoni tista' solvi roħa. Għalek nistaw mela naddu għal punt li jmiss numru 7 petizzjoni 711-2012 imresqa minn ċittadina eh, Pollakka mill-Polonja tal-fissem ditta legali kanċellera Prawne Vigan dwar l-interpretazzjoni ta' ċerti dispożizzjoni tal-regolament tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill li jistabilixxi regoli komuni dwar l kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall l-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur ta' trasport bit-triq u li ħassar id-direttiva tal-Kunsill. 96 u 26 eh, u eh, mela skont il-petizzjoni il-gvern Pollak muxet eh, iħarres iva u għal dar bokra minn ressa il-petizzjoni mux prezenti u se naddu aħna lil mikrofonu lil membru li qed l persuna li qed tirrappreżenta l komissjoni Sinska. Nispera li qed nippronunzja ismek b'mod korrett. Iva tajt il-kellima, grazzi tal-li tajtni l-mikrofono. Iva, ma nafx jekk eh, mela minn resa il-petizzjoni jew il-kumpanija tal-liġi li tirrappreżenta minn resa il-petizzjoni mhux qed jitkellem dwar iksur allegat mill-Stat Membru mill polonia dwar l-applikazzjoni ta' din liġi ġifiri regolament 2071 ġifiri dan għajt li ma ma n-nes numru 4 u għajt li dan l nes mux ċar. Kif tajna fit tweġiba tana l-informazzjoni fan-nes 4 li tat il-lista tal-iktar ksur serju ġifiri kontra numru tal-regoli fil-leġislazzjoni dwar il-trasport tal-malart mux jew bitri mux eżattament l-istess palmem fil-leġislazzjoni bazika u tagħmel referenza għal din leġislazzjoni bażika kif eh, spiegajna, ċarajna dawn da din id-diskrezzjoni tal-ksur iktar serju li jem fannes numru erba l-regolament 1071 dan irrid jiġi mifmu fil-kuntest tal-regolament 561 fuq il periodi ta' sewqan u l-perjodi ta' serħan sewqan u serħan ta' sewwieqa dan ir-regolament fil-fatt mhux imsemmi direttament fil- regolament saġġetta għal dan 1071 imma f'artiklu 6 tal-regolament 1071 hemm referenza għal regoli tal-komunità fl-oqsma fost oħrajn ġifiri ħinijiet tas-sewqan ħinijiet tas-serħan għal minn as u dan ir-regolament 561 tal-2006 li dan jitkellem dwar ir-regoli għandhom xaqsmu mal-ħinijiet għas-sewwieqa u l-breaks ukoll eh, serħan u il-mod kif punt wieħed A u B fanis eh, ġifiri ta' dan il-regolament 1071 il-mod kif dan l-annes irrid jiġi interpretat fil-kuntest tal-dispożizzjonijiet li għedin fil-regolament wieħed. Grazzi. Qualcuno vuole la parola? Hemm xi ħadd li jixtieq jintervjeni fuq dan il-punt, ma jidirx li jew min jixtieq jintervjeni. Għalhekk mela fuq talba ta' minn firma din il-petizzjoni u eh, għonek dan qed jitlob nasa biex ikun hemm eh, interpretazzjoni iktar eh, korretta, jiena naħseb li mela fid-dawl ta' tweġiba li smajna mir rappresentant tal-Kommissjoni nistgħu wkoll nalqu din il-petenzjoni u nistgħu aħna nibatu li ċittadin li jew ċittadini li firmaw eh, nistgħu nibatu aħna tweġiba tal-Kommissjoni tal-lum eh, li jett Mela, tajdina kif għandhom jiġu interpretati dawn id-dokumenti legali li eh, ma kienu xerti minnom minn ressa il-petizzjoni sabiex insolvu il-problema tal-applikazzjoni konkreta li toħroġ mill-interpretazzjoni diffiċli ġifiri jekk ma tkomx oġġezzjonijiet nistgħu aħna nnalqu din il-petizzjoni u nibatu din l-interpretazzjoni lill-firmatarji ġifiri kif għandhom jinterpreta din il-liġi din il-, -liġi. Uh, din il dan il-regolament għalek issa nistaw nalqu din il-petizjoni u nistaw naddu għalek għal petizjoni numru 8 21 tal-2013 e, ċittadin John Savage, ċittadin mill-Renju Unit, li jett jitkellem kontra l-ispejs eċċessivi tal-park tal-irkupru tal-iskart ta' Allerton. U fil-petizzjoni u għat jitkellem dwar dawn ir-reġinijiet jiena se naddi direttament tal-kontribuzzjoni tal-Komissjoni għax il- minn resa il-petizzjoni mux jgħat eh, prezenti Surjet de Castillo, grazzi ħafna President. Iva, din il-pozizjoni tkopri kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-ambjent, il-kompetizzjoni l-għajnuna statali u l-akwist Hemm tliet DGs involuti hawnhekk. DG Ambjent, jiena nirrappreżenta dan il dg ġifiri jiena se nitkellem biss fuq l-effetti possibli ambjentali fuq dan il-proġett il-kollegi tiegħi mbagħad ħajitkellmu iktar tard fuq dan il-punt. L-ewwel qabel kollox dan il-proġett diskrit fil-petizzjoni qed nitkellmu aħna dwar Eh, inċineratur bil-kupru enerġetiku, digester anaerobiku u eh, sorting unit eh, u koll tal-kimiki. Dan palizza tiġi pjanat u safejna fu aħna skont l-elementi provduti minn min resta il-petizzjoni għadhom ma natawx permessi ta' bini u dan għandu xaqsam mal-ġerkja tal iskartu r-riskju ta' kap kapacità zejda u koll, jena nġibet l-attenzjoni ta'kom eh, lejn il-fat li sfortunatament eh, Iva dawn l-irdum jeżistu eh, fl-Iran Unit u 49% tal-iskart dana spiċċa fir-dum u hemm ir-riċiklaġġ ta' 39% u kien hemm 12% li spiċċa f'inċineratur. Mela biex inqablu 12 l-istat membru li jinċineraw ħafna iktar minn 10 12% fil-Unjoni. Danimarka edin fil-uċċata tal-lista 54%. Eh, Importanti li tismaw għam dawn iċ-ċifri biex tifmu il-kwistjoni taħt il-prinċipju tal-ġerarkija tal-iskarta l-inġenerazzjoni fl-imkien mal-irkupru tal-enerġija taħt ċertu każijiet iġifiri dina tista' tkun soluzzjoni tajba speċjalment sabiex innaħħu dak e, u sabiex nevitaw li jintrema l-iskart li ma jistax jiġi reċiklat e, fil-mizbli differenti. U memx liġi tar mirren uniti ġifir dwar il-kapacità zejda tal-inġenerazzjoni bħal per eżempju ma il-kas fi Danimarka u l-Izvezja biex nalaq dan il-punt jekk dan il-proġett ħajkompli Mela wis probabbli dan ħajjaqat il-direttiva tal-valutazzjoni fuq l-impatt fuq l-ambjent u b'mod partikolari jekk nispiċċaw stadju operazzjonali ġifiri għal-rekwiziti li jedin fid-direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali u pala konsekwenza il-kwistjonijiet ambientali u tas-saħħa tal-bniedem dawna eh, ħaj kollom bżonn jiġu imħarsa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa nixtieq ngħaddi mikrofonu l-Sul Silva. Iva, grazzi ħafna, President. Il eh, Min resa il-petizzjoni tirressaq żewġ punti prinċipali dwar ġifiri il-proċedura korretta għal premjar ta' dan il-kontrat. L-ewwel punt dana jikopri l-fatt li mux bizet informazzjoni kienet eh, ġiet provduta fil-bidu, iġifiri u dana forsi maħġiċ lil minn forsi xta irressa talba għal dan il-kontrat irressa għal din il-talba l-petizjonant qed jgħid li l-avvis għal dan il-kontrat dana għam referenza biss għall skart municipali u mux kummerċali u industriali u mbagħad dawn saru parti mill-kuntratt iktar tard. ma nazbux li hemm xi ksur iva tal-liġi hawnhekk għax jekk intkom tħarsu lejn il-kodiċi li huma parti mill-avvista kontratta dan il kuntat speċifiku kien hemm referenza taħt il-vokabolari tal-akwist komuni għal l-iskart ġenerali li ovvjament jista' jkopri l-iskart industrijali u kummerċjali U għalek ta' bilħaq taħt il-kodiċi ta' CBP memx referenza speċifika għall l-iskart industrijali kummerċjali għalek aħna nasbu li kull tip ta' operatur ekonomiku li forsi kienu interessati li il-res u talba eh, l-offerti ġifiri ma ma setawx eh, ġew zvantagġati jew ma kienux imħeġġa. Umbat kien hemm referenza għal dewwiem minn ta' 25 sena twil ta' din il-kuntratt taħt il-direttiva tal-2004 17 m'hemmx eh, ġifiri perjodu massimu jew limitu possibbli ġifiri hemmhekk mhux qed naraw xi ksur tal-liġijiet tal-akwist pubblikum u nishtiqna laqbilli najt li minn ressa il-petizzjoni u koll et jitfa dubi fuq il-lazla ta' soluzzjoni teknika u b'mod iktar speċifiku il-xirri ta' inċeneratur li jiswa ħafna flus għal dan il-kontrat ir-regoli tal-akwist pubbliku dawna jikopru ġifiri uh, kif trid tixxi mhux x'għandek tixxi l-awtorità kontraenti ħatiħu d-deċiżjoni ta' x'ħat tixtri li ma' model Grazie. For the floor. li xie intervjeni. Għan, Mr. Ja. Sur Ja. Forsi nistaw kol nerġonaw referenza għal-Komissjoni għaliex aħna u kol naħseb ta' min realizzaw xej l spejes marbuta ma' dan il kustjoni tal-manager tal-iskart. Naħseb li din hija eh, situazzjoni li tol qotna mill-ġiex naħat anka minnaħat kif ukoll minnaħat ċittadin. U għalhekk eh, irridu naħdu ħsib ukoll l-element tal-fatt li hemm min qed ħafna flus minn dan kollu. Naf li rrit eh, tinħoloq distinzjoni illi eh, anka dan isseħ il moment tal-ġbir tal-skart U uh, dak uh, l-iskart li fl-aħħar mill-aħħar jasal uh, fl-inċineratur u fl-impjant sabiex ikun jista' jinħaraq. Irridu naraw li jkun hemm pjanijiet bis-serjetà għaliex anke minn ikun investa f'dan it-tip ta' makinarju nkella jista' jkun illi falli. Fil-rigward ta' regolamenti li qed naraw hawnhekk qed naraw illi uh, huwa ċar il-punt illi uh, għanna sistema ta' kif qed naħdmu fir-rigward tal-iskart u kif dan jiġi proċessat. Issa l-argument dur ma' liema kumpanija għandha tagħmel dan kif tagħmel dan u anka liema ma eh, regolamenti liema direttiva ser ikunu qegħdin jirrispettaw jew le. Eh, għalek f'din is-sitwazzjoni eh, nħoss li m'għandix eh, pożizzjoni daqshekk ċara dwar kif għanna niddeċidu, forsi kollox jiddependi fir-rigward ta' kif titmexxa sitwazzjoni f'dak il-post partikolari. Thank you. Well, that's... Grazzi, Iva, dak li għadni kif naqet jena, stess ma xtajniex aħna narraw li kienem xie ksur għal direttiva 2014, 17 ġifiri direttiva attwali dwar l-akwist publiku. Ma rajniex li kienem ksur ta' din id-direttiva. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, die Petition zu schließen und man kann ja das... U għalek forsi il-petizzjoni tista' tiġi konklusa u anka eh, ninformaw li l-petizzjonant dwar dan forsi eh, jekku jkun informat minn ħadd jew rigward ta' eh, ksur ta' regolamenti jew le forsi l-approċċ minn ħadd jew jkun differenti. Bueno, yo estoy de acuerdo con el colega que esta petición hay que, hay que cerrarla, pero... Iva, għanna nal-uwa din il-petizzjoni, ma nixtieq nagħmel żewġ kummenti hawnhekk jidir li li l-proċedura amministrattiva ġiet rispettata l-Kummissjoni jekk qed issa mela il-perjodu ta' 25 sena, mela dan il-perjodu qed jinkwetani daqsxejn. Ma nazbix li aħna għat medna aħna qatt ma laqna kuntratt ta' 25 sena għal servizz bħal dan u mbagħad is-soluzzjoni mażula ġifieri eh, ma tantx toġobna il-grupp tagħna ma tantx Hop l-inċenerazzjoni ma nix fakkarkom mela dwar ħaġa press li qed nitkellmu dwar prezzijiet irridu wkoll naraw għal xi namlu nagħmlu referenza ġifir x'inhi l-medja tal-merk tas-suq dwar l-ispejjeż u ċittadini rridu jirkonoxxu li din hija problema li għandna f'pajjiżna ġifiri li mela l-iskart sabiex aħna neħuħ eh, rridu kunem spiza spiża involuta u ċittadini rridu jħallsu u sabiex ikun hemm ġestjoni ta' dan l-iskart irridu Eh, u nħalsu ħafna iktar. U mbagħad normalment eh, ċittadini ħalsu huma stess eh, għal rimi tal-iskart. U iva nitkellmu dwar il-riċiklaċ u uh, li jitqassam dan l-iskart imma jekk il-ċittadin mhux ħajkunu konxi tal-ispess involuti mela dawn l-affarijiet huma diffiċli mela minn resaq il-petizzjoni qed jitkellem dwar l-ispejjeż li huma ħafna ola mill-medja tas-suq mela rridu naraw x'inhu huma dawn l-ispejjeż u rridu naraw li jekk permezz ta' xi proposti ġifiri kun hemm ġestjoni aħjar ta' l-iskart u rridu naraw jekk il-prezzijiet huma ola mill-medja għalissa ma nista' ngħid li jiena naqbel mal-kollega ġifiri din il-petizzjoni għandha tingħalaq grazzi ħafna. No, mi sembra xi. Ma jidhirx li fadar iktar interventi għal mikrofonu u hemm din it-talba għal luq ta' din il-petizzjoni naħseb eh, iż-żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea ħajjaqblu ġifieri li eh, eh, nistgħu ngħidu li kif smajna wkoll minn naħa tal-kollega tagħna li għadu kif intervjena ġifieri irdu aħna Nidiskutu u koll eh, mela eh, u koll periodi ta' zmin tal-kontratti jena naħseb li mela dwar ġifiri l-skart trattatu u il-fat li memx ksur Eh, fuq l-għajnuna statali naħseb li għanna nalqu din il-petizzjoni jekk ma tkom intkom oġġezzjonijiet mela nistgħu nalqu din il-petizzjoni u nistgħu nikdbu aħna lil min firma l-petizzjoni raġunijiet li aħna ġbarna llum grazzi għal kontribuzzjoni tal kummissjoni Ewropea nixtin nżid ukoll għax jiena nsejt nagħmel dan fil-bidu li il-kollega Mac Millims Spot. Scott iva jipparteċipa fid-diskussjoni imma sfortunatament ma problema ma setax eh, jattendi u eh, kiteb itra sabiex jiskruza ruħu tal-ma setax ikuna prezenti. Issa nistawnal u dan il-punt u nistaw naġu għal-punt li mis fuq l-aġenda tagħna l-petizzjoni 768 tal-2012 imres minn Anna Martina Varela Velo ta' ċittadinanza Spanjola dwar l-attivitajiet ta' tħaffir f'minjeri ta' deb bil-minjera miftuħa proġetta ta' f'municipalità ta' Kabana. U għalhekk jiena senna ngħaddi l-mikrofonu direttament l persuna li firmati din il-petizzjoni għal ħames minuti. Grazie no Grazzi ħafna. irridu nejdu le li tħaffir jeri tad-deb. Jiena minn villaċ f'Galissja u jishtiqu jiftħu minn jira tad-deb hemmhekk 140 metru mix xmara sit ta' interess tal-komunità u ftit kilometri il-bot eh, mill-bidu ta' din ix-xmara ġifiri xaġa għadira ferm importanti għall safar għall-ħut u dan u sit ta' interess u kol għal-netwek natura, et nitkelmu dwar zona ta' iġifiri eh, bi ħafna affarijiet eh, ambientali importanti u kull ma jistennaw il-kumpanija garanzija mill-bank sabiex ikomplu bil-proġett tagħhom aħna vera nkwetati dwar l-impatt ambientali u l-istqarrija wkoll Ġifiri aħna nkwetati u koll li l-Uffiċċju tal-Ambjent u koll mir-rezoluzzjoni tal-21 ta' Deċembru tal-2012 fejn tesawra eh, prevenzjoni qed nitkellem dwar il-proġett li qed jippjana li design ettaru eh, dana jitħassar. Jiena nixtieq nitlob eh, l-appoġġ mill-istituzzjoni tagħkom u ngħidu li l-maġġoranza ta' dawk li jgħixu fil-villagġ tiegħi u fil-villaġġi viċin li ma blux aħna ma' udin, ġifieri ċittadini ma' udin maqudin fi pjattaforma maquda u aħna deċidejna li namlu l-anmu tana sabiex eh, nwaqfu dawn il-pjanijiet għal din il-minjera għahdina ta' n-netwerk ta' natura u eh, l-interessi differenti u xmara non qed nitkellmu dwar il-ġit tagħna komuni il-lejxin tagħna huwa marbut mal din l-art u qed nitkellmu dwar ukoll Eh, storja wirt u eh, issa il-futur mux ċert irridu nħarsu, irridu nħarsu eh, din l-art tal-beneficju kolla l-ġenerazzjonijiet futuri u hemm ħafna ġenerazzjonijiet li jiexu studjaw u sopravivaw grazzi għall-użu tal-injam mill-Foresta Gorkovesto u l-ukoll l-ambjent eh, u l-affarijiet li jikbru grazzi għal din ix-xmara u eh, aħna nħallsu eh, s-sigurtà soċjali tagħna it-taxxa u minn u kol jiex minnħabba il-bejħ tal-injam ġifiri u ħafna nis li jisarħu fuq il- l-agrikoltura u trobbija tal-annimali hemm ħafna kol naħal li u mamrabbi għammek eh, u kol flesturi il-sajt u kol specializzat il-turizmu ġifirijiet natu xolijiet il-nis il-frotta u kol tal-ħut u li jibijaw il-ħut fil-suq eh, tal-ħut ħafna nis impiegati l-apparaturi ta' spoleta li jirċevu l-lajnuna tal-Unjoni Ewropea dawn għazlu u koll il-turizmu ta' kwalità u zviluppaw dan il-turizmu u turizmu eh, turisti dawna jġibu ħafna tħul maħħom u ma attirati minn natura u ma attirati mit-tib taħħut li eh, Jeżisti ġifiri hemm ħafna tibta frotta l-baħar ukoll li ed jgħixu hemmhekk ukoll hemm it turizmu għal min jħab jarra la safar u dawna jiġu minn l europa kollha ġifir minn kullum kien sabiex dawna jħarsu lejn l-safar u il-foresti u kol tal-kosta ta' Morente u Bergandizno, ġifir dawn il-foresti ma jistawx jimbijaw, mandomx prezz fuqom, hemm ħafna volum ta' produzzjoni ġifiri li fil-port tal-Aksej u eh, ħafna me dan il-linjam jiġi esportat lejn Bangladesh, ċina, l-Marok u eh, Iva mella f'dan il-pajja hemm ħafna foresta ġifiri eh, u eh, dana jagħti ħafna dħul u eh, dana jista' jkun sors ta' enerġija l-futur permezz tal-biofuel m'għandniex aħna ninsew dwar ukoll it-trobbija tal-annimali u l-kumpaniji li huma appoġġjati mill-politika komuni agrikola u wkoll eh, il- l-art użat għal dawn l-annimali u kol tista' tiġi kontaminata jisir kun hemm splużjonijiet eh, minn din il-minjera, ġifieri din il-minjera ħad tkun fis kolometri biss il-bot mill-irtsiet differenti dawk l mela x'inhu ma perkolati ġifieri qed nitkellmu dwar il-ħajja il lejxin ta' ħafna nies li huma marbuta ma' din ġifieri mal-pajżaġġ xmara u eh, il-flora u l-fauna u kol tal-foresti tagħna aħna qed nitkellmu dwar 1.5 miljun metru kubiku kuġifir ta' ilma li ħajjentuża fis-sena bis 310 eh, metru kubiku ta' dan l-ilma ħajjena tal-lura. Jekk dawn la dajjar jekk dawn Mela, jekk eh, ħajkun hemm kontaminazzjoni tagħhom, ġifieri dan jista' jeffettwa xmara u l-esturi wkoll, ġifieri dan ħajkollu impatt ekoloġiku vera kbir, jiġifieri fuq l-ekosistemi differenti. U il-motto tal-awtoritajiet lokali ġifieri eh, marna aħna xaħna nbidlu l-opinjoni tal-gvern lokali tagħna Eh, se jkolli bżon nitolbok sabiex tkellem bil-mod u sabiex tala u kol aħna nixtiequ li kolna dekorazzjoni istituzzjonali li eh, tajt mod ċar li eh, din dan il-proġett ma jistax jiġi approvat. Who present in the second petition on the same subject. Għetili petizzjoni fuq l-istess suġġett nsejt nsemmilkom dan il-punt fil-fat fil-bidu tas-sessjoni. Grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel nett nixtieq li nirringrazzja lis sur Francisco Cariatrico u l-pjattaforma ta' Corquesto u Bergantinio li fdaw li din dan ir-wol li nitkellem fis-simhom qed nitkellmu fuq zona ta' prestiġu U naħseb illi mhux qed nivalutaw biżejjed hawnhekk kemm dan din l-arja tista' eh, taffetwa reġuni fuq eh, firxa aktar wiesa' qed naraw ħafna distruzzjoni ta' ettari ta' art, ta' foresti, tifrik ta', ta sistema loġika ta' sajd. Aħna kena 250.000 persuna illi iffirmaw kontra dan u anka protesti fit-toro uh, li ġabru beħ 15 u 20.000 persuna. Il-nis eh, ġewa Galizja saru konxi ħafna dwar sara li staġib maħħa taffir eh, fil-minjeri. U diġa fl-2012 Inġibdet l-attenzjoni tal-Komissjoni anka fir rigward ta' dawn it-tip ta' minjeri f'postijiet oħra eh, fi Spanja, mod partikolari. Li qed ngħidu hawnhekk illi eh, Eh, kumpanija multinazzjonali bħal din l-kumpanija eh, kanadiża qed eh, taffeċ f'dawn iż-żoni u id-dikerazzjoni ambientali minħa tagħhom hija xi ħaġa li huma biss ikkupjaw il-gvern ċeda l dan. Mhumiex biss il-petizzjonanti u jiena li qed ngħidu dan, anka l-Kummissjoni Xjentifika li evalwat dan kollu qed jaraw uh, l-istess perspettiva. Kważi wkoll e, situazzjoni identika bħalma resqu anka permess l-impatt ambjentali tal-kumpanija. Dan huwa mod kif uh, niċħdu li seħ dan, dan ix-xogħol fil-miniera u miex biss kwistjoni li tolqot l imma hija kwistjoni Ewropea kien hemm anke fl-2012 riżoluzzjoni minnaħa skużawni anzi fl-2010 riżoluzzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-użu ta' sajonajd u kien hemm ukoll emenda għal-rapport uh, fir-rigward tal istqarri tal-impatt tal-ambjentali dwar proġetti pubbliċi privati. kif ukoll attivitajiet simili li jitresqu minn għannes għal annes wieħed għaliex jekk leġiżlazzjoni tiġi imwettqa kif suppost il-miniera ta' komposto tista' twassal għal uh, ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem kif ukoll tal-ambjent. U naħseb li dinżommu wkoll u dimajnina il-konvenzjoni li hija diġà fis-seħħ. Kelliman jmiss. Grazzi ħafna, Sinjora President, l-Warnof Solari Tajjeb. E kif smajt, e kif taraw ukoll fil-istqarja bil-miktub ta' Marzu tal-2013, il-Kommissjoni talbet informazzjoni dwar karatteristika ta' dan il-proġett u anka e, fiex waslu l-proċeduri u jekk dawn jirrispettaw xi direttiva Ewropea. Dan sar jitfit ma l-autoritajiet Spanjoli aħna rċevejna reazzjonijiet fostom rapporti minnaħa tal-Uffiċċju Ambientali dak ta' Infrastruttura ta' Galizja u anka l-Uffiċċju Industrijali tal-Infrastruttura u il-miniera ta' Korkwesto ma ġietx autorizzata u preżentament il-proċeduri għedin jiġu evalwati sabiex il-permess jiġi rifjutat. U skont anka l-informazzjoni uffiċjali li natat mill-autoritajiet Spanjoli jekk ikun hemm xi proġett ġdid li jiġi mressaq dan il-proġett irid jgħaddi permezz tal-rekwiżiti ambjentali. Ġifiri f'dan il-kas jider illi minnaħat tal-Kommissjoni mux għat jaraw l-ebda ksur tal-leġizlazzjoni. Kelma naddu għasal sur Sanchez. Grazzi ħafna l għannet Nishtiq eh, nilqa l-żewġ eh, rappresentanti tal-petizjonanti il-Sinjura Anna Martina Varela Velo u Sinjura Lamaranda. Miranda. kontent li qed narawkom hawnhekk maħna f'dan il-kumitat u naħseb illi huwa ġust ukoll li huma qed u din il-petizzjoni għaliex mhux kollox huwa ġustifikat fl-attività ekonomika jiena wkoll inħoss li ma nistax naqbel ma dan it-tip ta' attività Eh, u veru li l-Finlandja, l-Istati Uniti għandhom dan it-tip ta' taffir eh, f'miniri ta' de, però u għet irrit jiddu konsiderazzjoni wkoll il-leġislazzjoni u jekk u xat jiġi rispettat l-ambjent. Dan il-proġett ġewwa Galizja ġewwa zona li huwa protett eh, mill-żona tal-habitat irid jirrispetta il-regoli Ewropej u ċittadini tiġi protettu ukoll. Il-Kommissjoni dwar dan is-suġġett għalunna għaluli illi qed jitolbu ċertu informazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali u jider li qed jiksbu wkoll informazzjoni li mhix parti eh, mill-file preżenti li għandna. Anka ġewwa Galizja din dan il-permess donnu li ġie rifjutat u naħseb illi bekk ser jiġu rispettati wkoll it-ħassib tal-petizzjonanti. Jekk ma ser isir hekk din il-petizzjoni ser tinżamm miftuħa sakemm jiġi komunikat il-rifjut uffiċjali ta' dan il-proġett. Inkella irdu naraw jekk eh, dan it-tip ta' proġett u rispetta il-leġizlazzjoni u l-Komissjoni se tkun ili t-deċid dwar dan. Jidher li m'għandniex l-informazzjoni mod uffiċjali għalissa u għalhekk inħoss li għandna nżommu l-sitwazzjoni pendenti u anka pers li kien hemm rezoluzzjoni partikolari mingħata l-awtoritajiet Spanjoli. Jekk eh, dan jiġi rifjutat, dan nista' naċċettaw, però jekk il-proġett jiġi approvat, irridu naraw jekk mhux eh, verament qiegħed jirrispetta l leġislazzjoni Nirringrazzja l-Sunjura Anna Martina Varela Velo li għajna dan il-punt u il-Komitat ta' Petizzjonijiet ta' Petizzjoni u minnaħa tiegħi jiena ħassejt illi dan il-proġett għandu jiġi rifjutat u jidher illi l-awtoritajiet jispanjoli jekk ser jagħmlu bekk ser jifran nadqa xejn bieċu xogħol mhux ħażin u bekk ser nkun qed ukoll nevitaw il-ħsara ambjentali, ħsara fuq il-foresti, it-tniġġis ta' cyanide u l-arseniku anka minħabba eh, ir-raba. riżoluzzjoni wkoll tal-Parlament tal-2010 illi titkellem kontra l-użu tas-cyanide fil-minieri. U għalhekk nista' naqbel ma' Sur Sanchez Presedo illi l-amministrazzjoni kompetenti mista tkun qiegħda tapprova dan, però biex nkunu daqxej ċerti, eh, biex nkun nkun daqxej ktar maħna mistri, forsi ta' minn nżommu din petizzjoni miftuħa u naċċertaw illi l-kol kem maħna u kif kol il-komissjoni nżommu daqxej għajnejna fuq din it-tip ta' attività u naraw illi di ma seħx fiħdan l-Unjoni Ewropea. Aħna nilqaw il-deċiżjoni minnata l-autorità ta' Galizja u nittamaw li din tkun deċiżjoni definittiva. Nkellim li jmiss. Nista naqbel ma' s-sur Willi Majer u s-sur Sanchez Presedo fl-evaluazzjoni tal-proġett u ta' situazzjoni. Mux kollox u għacċettabli fissem eh, l-attività ekonomika. U aħna qed naraw permezz dan il-proġett il-ħajja tradizzjonali li qed tiġi medda. U Għalek, irridu e- anka niddeċidu favur il-futur ta' din id-żona illi skurset tkun perikolata minħabba din il-minjera. Jista' jkun li forsi il-minjera twassal għal ċertu vantaġġi, però l-iżvantaġġi ser ikunu gbaru fuq żmien twil u għalhekk nittama illi d-deċiżjoni tal-awtoritajiet ta' Galizja tkun deċiżjoni b'saħħitha Forsi iktar il-qoddim nerġaw nkun qed diskutu dan l-istqarrija tal-evalwazzjoni tal-impatt hija valida l-ħames snin u kull sena naraw dan il-punt jerġa' jiġi għajjem il proġetti jitniedu mbagħad jitwarbu u għalhekk inħossni eh, grat eh, għal din il-fiduċa li qed jingħata l-Kumitat ta' Petizzjonijiet. forse ċittadini mhux dejjem iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea minn perspettiva tajba u għalhekk huwa tajjeb li aħna nagħmlu dan it-tip ta' xogħol minn naħa tagħna. Inħossi li din petizzjoni għandha tinżamm miftuħa sakemm naraw pożizzjoni konklusiva. U sadanettant u kol naraw e, xieġri mbaħt la darba jiskadi u kol dan e, l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Grazzi ħafna, ringrazzja l-petizzjonanti li għanna mana, l-autoritajiet ta' Galizja mod partikolari u ma konxi tal-ħtieġa illi uh, irraznu l-attivitajiet uh, li uh, jikkawżaw ħsara fuq l-ambjent minħabba anka tħaffir fil-minjera u l-leġizlazzjoni u koll taħdem favur dan tpoġġi limiti u tpoġġi salvagwardji, però qed naraw din il-petizzjoni għaliex xanka bħalma qalet il-Kummissjoni minaħa tagħha u anka l-President għal fottubru, dak li għal fottubru madwar tlet xhur ilu, il-proġett kif num ressa prezentament ma serġi approvat. Pala proġett strateġiku industrijali. L-autoritajiet kienu għalu kol il-viabilta il ekonomika u koll miex wahda garantita. Kalli kunem u koll garanzija ta' 25% ta' rizorsi propja u li anka jkun hemm ċertu ammont fil-rigward tal-kapaċità. Imma fl-aħħar mill-aħħar rajna li l-rekwiżiti ekonomiċi u ambjentali ma ntlaħqux u għalhekk il-proġett ġie rifjutat. Ġifiri, kull ma jonqos issa notifika li l-kumpanija dwar din id-deċiżjoni finali. U għalhekk forsi din l-informazzjoni tista' wkoll anka tadduha lil eh, mezzi ta' xandir għaliex din ukoll diġà kienet eh, disponibbli ġewwa Galizja. U eh, jider illi anka minn tal-Komissjoni misser jagħtu l-ok sabiex dan il-proġett jimbeda. Naħseb li dejjem għandu jkun hemm każ li nirrispettaw leġiżlazzjoni preżenti fil-gwar tas-cyanide u l-95% tal-materjal eh, applikat mhuwiex trattat permezz tas-cyanide forsi din hija biss eh, situazzjoni fi tliet pajjiżi minn 28 u l-impjant ta' trattament ma kellux l-autorizzazzjonijiet kollha. Anka skont il-liġi ta' 16 ta' l-2002 anka eh, fil-gwar ta' l-istqarija tal-impata ambientali rajna illi kien hemm din eħtieġa li jkun hemm eh, dawn il-garanziji u ma nxaf fejn nisol fid-dettal kollu, però l-impjant ta' trattament fil-gwart eh, tal-materja eh, li tkun imtella xorta waħda irridu nsamu ħoddi majnejna. Naħseb li leġizlazzjoni Spanjola ġist eh, irrispettata u jekk tridu eh, tibqaw tistennew sakemm ikonna pożizzjoni finali naħseb li huwa xieraq li nagħmlu hekk. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss. Naħseb li kollega kien ċar ħafna, m'għandix wisq xinżid, m'għandix għal xiex noqogħdu nitlu f'dibattiti inutli. Għaliex meta ma jkun hemm l-ebda autorizzazzjoni ma jkun hemm l-ebda każ. kif ġant qal, forsi jridu nistennew dikjarazzjoni uffiċjali min-naħa tal-awtorità lokali. Naħseb li risposta però tal-Kummissjoni kienet waħda ċara ħafna dwar dan is-suġġett. U ma naħsibx li hemm xinżidu hawnhekk. Grazzi. Grazzi. Biex nikkonkludi ngħaddi sal-kelma lil petizzjonanti. Grazzi. Il-President. Fissam petizjonanti ta' dak kollha uh, li ħadmu qed jaħdmu għal dawn il-petizzjonijiet nixtieq ngħid li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa għal raġunijiet varji. Per eżempju nafu l-impatt um, ehm, ambjentali għandu ċertu validità ta' żmien u mbagħad jispiċċa imma għadhom ma ġietx spjegata il-verità kollha l-proġett għadu ma ġiet autorizzat, ma ġiex autorizzat għaliex eh, mm, ma kienx hemm flus u il-prezz ta' deb niżel u din hija l-verità mhijiex il-kwistjoni ta' eh, abitat protett taħt id-direttiva tal-Kummissjoni mhux għalhekk ma sarx il-proġett hemm ukoll il-kwistjoni Tat teddida għall-ambjent. Din intqalet waħda eh, intqalet minn wieħed mill-iktar professuri prestiġjużi f'dan il-qasam mill-Università ta' Santiago di Compostela. Nasbu li din hija kwistjoni importanti ħafna u għandna nqisuha bħala problema Ewropea. Il-kwistjoni ta' senajd hija problema Ewropea Hemm ovvjament regolamentazzjonijiet imma mhux kollha ġew trasposti mill-Istati membri u għal daqstant għandna bżonn eh, nagħmlu xi ħaġa dwar dan hemm ah, ħafna informazzjoni formazzjoni dwar kemm issa ngħidu l-arseniku jista' jagħmlu ħsara. l tal-petizzjonanti jien u oħrajn nixtiequ li dawn petizzjonijiet jibqgħu miftuħa kemm jista' jkun sa ma dikjarazzjoni eh, tal-impatt eh, ambjentali tibqa' miftuħa, ġifieri ħames snin u mhux ix-xahar li ġej, grazzi. Hawn xi ieħor li jixtieq jitkellem? Le, allura grazzi ħafna, nirringrazzja lill kummissjoni għall-informazzjoni u nirringrazzja wkoll il-petizzjonanti tal-informazzjoni. tal informazzjoni il vizjoni se tibqa' miftuħa l-raġunijiet li ġa smajna. Nirringrazzja mill-ġdid lill petizzjonanti tal-li permettawna li konna dan id-dibattitu. U tawna iktar informazzjoni fuq il-pożizzjoni samna jwis id-dawmin naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna petizzjoni numru 10 0095 tal-2012 imresqa minn Julio Martin de Eugenio Malgano u is-Sur Castagno hija taw fisem l għanna zewċ petizzjonijiet li ser naħduhom fl-imkien. huwa ta' titratta impjant ta' trattament tal-ilma eh, mormi proġettat Valdemoro u l-oħra hija tas sur Kasta, Carillo Castagno fisem equo. Issa ser naddi il-kelma li l-ewwel petizzjonant l-sur Carillo Castano. Grazzi. Signori, eh, bħala reprezentant ta' l u l-Associazzjon Kollettivo Espartan de Valdemoro nixtiequ ngħidu li aħna ma naċċettawx dan il-proġett dawn il-proġetti ma naċċettawhomx dawn huma ippjanati f'żoni li huma protetti taħt qatt ta' direttivi Ewropej u qegħdin viċin ta' siti ta' natura l-fejn. Developer ma għamilx assessjar tal-impatt biżejjed li huwa wieħed mandatorju il-popolazzjoni ta' Valdomara żdiedet f'dawn l-aħħar 10 snin u għal daqstant Kien hemm bżonn ta' ehm, impjant ta' trattament tal-ilma dawn il-proġetti però ma jimxux skont il-rekwiziti mandatorji. Huwa tajjeb li konna trattament tal-ilma dak għal inqas huwa dak li qegħdin jgħidu l-iżviluppaturi, imma il-post mhuwiex wieħed adattat. Jekk dan il-proġett jibqa' għaddej ser eh, jeqre darba l dejjem dan l-abitat uniku u għaldastant aħna ma nħossux li lebda miżura ta' kumpens tista' tkun biżejjed f'dan il-każ. Iktar minn 85% tal-żona eh, dedikata għal dan l-impjant ta' trattament tal-ilma u il-post fejn l-ilma sejr jintrema u fejn ser jkun hemm il-wires ta' l-elettriku huma eh, zoni eh, protetti u huma ta' interess tal-komunità dawn jistgħu jagħmlu ħsara lil komunità kif ukoll lin-netwerk ta' Natura 2000. Ukoll dawn il-habitats ġew inklużi fl-inventarju nazzjonali ta' interess eh, komuni u dan sar mill-Ministeru Spanjol tal-Ambjent. U għaldaqstant, Ekwa u Ekologistas en Aksjon iffirmaw din il-petizzjoni u għalek qed jgħidu li dawn il-komunitajiet ma għamlux assessjar tal-impatt adattat għaliex ma għamlux lista ta' dak kollu se jiġi meddet permezz dan il-proġett. U koll fid-dikjarazzjoni tal-impatt tal-ambjent ħarġet iktar minn sentejn ilu u għal daqstant ma diġ valida u għal daqstant irrit ikun hemm reviżjoni. Fespartal u l-Arroyo della Kanjada jinsabu eh, viċin Valdemoro u Simpasuelos u għawnek għanna l-ikbar um, marx tal-melħ eh, fit żona u hemm ħafna pjanti endemiċi u speċi endemiċi hemmhekk. Dawn huma żoni inklużi fin-netwerk ta' Natura 2000 hemm ukoll ħafna speċi endemiċi f'din iż-żona li ma jgħix mkien iktar uh, fuq din il-pjaneta, hemm speċi oħrajn ukoll li huma uh, ta' interess uh, xjentifiku botaniku. Nixtiequ nenfasizzaw l-postijiet alternattivi fejn dawn il-proġetti jistgħu jisiru u hekk allura jistgħu jimminimizzaw l-impatt ambientali. L-autoritajiet Spanjoli ġaw ma konxi eh, dnilom bihom dawn il-postijiet eh, alternativi matul il-konsultazzjonijiet pubbliċi li kienem li xorta waħda però ma bidlux femtom. Aħna għadna fil-ħin biex nibdlu dan il-proġett. nitolbukom biex tejnuna namlu dan. Nħossu li l-assessjar tal-impatt mhuwiex bizzejiet nixtiequ li naraw reviżjoni tiegħu Aħna eko u e, ekologista selezzjon nixtiqukom li tam xaġa dwar dan jekk ma jkunx riżiet argumenti biex inkunu dan il-proġett ma jiġix aċċettat. Grazzi, sanaddi l-kelma l-issur Floridom il-Kommissjoni Ewropea. Grazzi, Iva, dawn huma żewġ petizzjonijiet mill-2012 fuq il-proġett tal eh, trattament tal-ilma fil-komunità ta' Madrid ġewwa Spanja ġa qalu l-petizzjonanti li eh, petizzjoni 95 eh, da hija dwar il- l-impatt ħażin fuq l-ambjent ta' uh, Valdemoro u fuq il-postijiet ta' natura 2000 eh, ġewwa Madrid kien hemm ukoll referenza għal l-ilma riċiklat, l-użu tal-ilma riċiklat mill-komunità ta' Madrid f'dawn iż-żoni. Aħna għamilna reviżjoni ta' dawn il-petizzjonijiet wara analiżi inizjali deċidejna li se niftħu l-investigazzjoni u aħna konna f'kuntatt mal-awtoritajiet Spanjoli biex bekk nanalizzaw ċirkostanzi li ma ġewx imħabbra fil-petizzjoni. Aħna unnek qegħdin nitkellmu dwar 2011 92 din hija eh, direttiva tal-assessjar tal-impatt u wkoll id-direttivi fuq l-asafar u l-abitat li huma id-direttivi li ta' spiss niddiskutu f'dan il-kumitat. Għanna network ta' Natura 2000 viċin ta' dan il-proġett u għalda daqstant kont artiklu 6 jrid isir assessjar tal-impatt. Hemm direttivi oħrajn li jaf ikunu applikabbli bħal pereżempju trattament tal irma urban 271 qed naħdmu fuq din il-kwistjoni tal-trattament tal-ilma. Aħna kienna ħafna skambji bejn eh, ta' opinjonijiet bejn l-autoritajiet spanjoli, tlabna informazzjoni, eh, rajna x'kienu risposti minnaħa tagħhom u eh, tlabna iktar informazzjoni u pjuvajna nikkjarifikaw ċertu kwistjonijiet. nixtiequ nenfasizzaw li brabta mal l-impjanta Valdemoro um, tal-ilma, skart l ilma kien impjan li kien wieħed mandatorju Kien hemm popolazzjoni ta' madwar 400,000 eh, eh, u għal daqsant huwa proġett ta' nes wieħed u għal daqsant jeħtieġ li kollu assessjar tal-impatt hija xi ħaġa mandatorja dan ehm, l-assessjar ġi konkluż skont il-rekwiżiti legali Spanjoli f'Ottubru tal-2011 u r-riżultati ġew pubblikati f'Diċembru tal-2011 għabbażi tal-iskambju ta' informazzjoni tagħna mal-awtoritajiet Spanjoli aħna verifikajna dan il-proċess tal iia u kienem assessjar tal-impatt ta' dan il-proġett fuq id żoni ta' Natura 2000. Issa il post imbassar għal dan il-proġett li jkun barra mid-żona ta' Natura 2000. Però di miex raġuni biex neskludu l-applikabilità ta' natura ta' regolamentazzjonijiet ta' natura 2000 għaliex dawn jistgħu jkunu applikabli wkoll f'żoni li huma fejn is-siti ta' natura 2000. Kien hemm ukoll reviżjoni ta' kif il-proġett ser ikollu impatt fuq in-siti ta' natura 2000 hemm madwar żewġ km u nofs bejn il-sit tal-proġett u il-sit ta' Natura 2000. Dan li din hija żona kbira ħafna u l-awtoritajiet Spanjoli ta' informazzjoni ta' kif jistgħu jagħmlu mitigazzjoni ta' impatt fuq is-sit eh, ta' natura 2000. Irċivejna wkoll informazzjoni dwar alternattivi, eh, possibilità ta' alternattivi li kien hemm, ehm, postijiet alternattivi per eżempju, u daw ġew studjati matul proċess tal u l autorita eh, l-awtoritajiet Spanjoli għalu li dawn ġew imwarba dawn l-postijiet alternattivi ġew imwarba għaliex kienu fuq livell iktar qoli u għal daqstant l-ilma kien ser ikollu jiġi pumpjat f'dawn il-postijiet u għal daqstant il-proġett kien ser ikun iqum iktar flus. Għamilna u koll il-revizjoni ta' informazzjoni riċenti motija mill-petizjonanti fuq l-speċi u invertebri u kol pjanti oħrajn eh, endemiċi dawn mumiex eh, eh, protetti taħt id-direttiva tal-habitat jaf huma protetti taħt il-leġislazzjoni Spanjola imma ma jaqgħux taħt il-qafas tal-direttiva. U għal daqstant il-konklużjoni ta' dan l-impjant ta' Valdemoro ma nistaw namlu xejn minħabba li ma sibna lebda ksur tal-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa, fuq l-użu tal-ilma 282 dan ikun proġett li jetiġlu jisirlu screening u sarit eh, saret analizi u kol eh, kas kas biex naraw li jekk jassessjar tal-impatt ikunx meħtieġ għal dan il-proġett u meta sar dan indunaw li mu jisser ikun meħtieġ u fil-fat dan sar fawissu tal-2009 skont il-komunità ta' Madrid. L-autoritajiet Spanjoli għalulna li li l-installazzjonijiet u l-infrastruttura ser ikunu b'mod parallel ma' toro eżistenti kif ukoll infrastruttura oħra u din tista' minimizza l-impatt fuq iż-żona u fuq in-netwerk ta' Natura 2000. Dan ġie enfasizzat mill-petizzjonanti li dawn il-proġetti ma għadhom ma sarux sissa l-autoritajiet Spanjoli qalu li ser jibdew lejn l-aħħar tal-2013 bluzu ta' dan l-impjant ta' trattament tal-ilma u li dan ser jimbena, pero ix-xogħol għadu ma bediex. Mem lebda finanzjament Ewropew għal din dan il-proġett u lanqas lebda self Ewropew. Skont l-informazzjoni f'dawn il-petizzjonijiet, aħna marni xilna nsibu lebda ksur tal leġizlazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi. Għaw xaħat li jishtiq jitkellem kjoġbok. Grazie, Presidente. Muna primer ħafna, President. L-ur qabel kollox. Nixtieq Nirringrazzja lil dawk li res u l-petizzjoni tal-li ġibdu l-attenzjoni tagħna lejn din il-kwistjoni u nixtieq indirizza l-Kummissjoni hawnhekk mela jekk fimtek sewwa jiena intqal li l-istqarrija tal-impatt fuq l-ambjent eh, issa ġin l-istqarrija madix valida u dan ħajkollu impatt fuq dak li inti għadek kif ikkommentajt Iva. Grazzi ħafna, nixtieq ringrazzjak għal dik il-mistoqsija. Għala mela dwar il-liġi tal-komunità punto di vista legali dana mux ħajkollu impatt għax l-istqarrija dwar l-impatt ambientali taħt il-leġislazzjoni Ewropeja dan xej jkollu validità massima din l istkadenza imposta minn xi stati membri u fi Spanja qed nitkellmu dwar l-istat u f'xi każijiet anke l-komunitajiet awtonomi li dawn jħorġu bl-iskadenza għal validità ta' dawn id-dikerazzjonijiet li nistgħu nagħmlu nistgħu nitolbu lill-awtoritajiet ambjentali sabiex jirrevedu l-istqarrijiet għax forsi saru xi eh, bidla fi ċirkustanzi fiżiċi jew bidla fil-żoni ta' natura 2000. Xi kultant ikun għadda ħafna żmien. Grazzi ħafna. Umbat fuq il-postijiet alternativi li minn rissa il-petizzjoni eh, dawna suġġerixxew inti qed li dawna ġew jirrifjutat għax Danna kien se jimplika li se jkollhom bżonn mela jieħdu l-ilma u jipompaw din l-ilmja il-fuq dinna kienet se tiswa ħafna iktar flus inti tista' verifika jekk dan huwa minnu jew le il-Kummissjoni iva id-direttiva tal-EIA tamela obbligatorja għall-istati membri sabiex iħarxu lejn alternattivi differenti u inti kont titkellem dwar id-direttiva li dira teżisti tal iae mhux id-direttiva li qed tiġi diskussa bħalissa mill-Parlament u l-Kunsill. L-Istati membri huma obbligati li informaw, jiġu informati dwar l-alternativu se jkun l-impjatt inventari, ovvjament l-impatt ekonomiku mhux wieħed validu jekk qed nitkellmu dwar l-istudju tal-impatt ambjentali, ma jekk l-awtoritajiet ħajsibu li l-alternativa mażula mhux ħajkollhom impatt sinifikanti ambjentali mela mux se jkollhom bżonn jażlu xi alternattiva differenti ħatkun situazzjoni differenti jekk fost il-possibiltajiet differenti dana jista' jikkawża danju għall-ambjent u dimma dana sorta ħajjin tażel għax dana forsi ħajjiswa inqas flus. Id-dina ħat għamil differenza ma f'dan il-kas dak li mux dak qed jiġi hawnhekk. Għandek xi mistoqsijiet addizzjonali li tixtieq tagħmel? Jiena nixtieq nirċivi iktar informazzjoni, jena għalek nishtiq li din l-petizzjoni tibqa miftuħa. Jena nishtiq nkun naf u nara jekk din l-alternativa li minn Eh, li dawk li qed u l-petizzjoni qalu li l-awtoritajiet nazzjonali qalu li ħad iswa iktar flus nixin inkun naf jekk dan ħajkun il-każ għax kont minna jitiressa il-petizzjoni din dan il-post alternattiv mhux se jikollu xi spes addizzjonali marbuta miegħu ġifiri aħna nafu x'inhuma l-argumenti ekonomiċi. Aħna għanna nikkonsidraw dawn il-punti u nishtiq nkunna fallek li ma' studio u ma' wet u sabiex dawna jeddu li din l-alternativa mish tajba l-alternativa proposta minn minn risa il-petizzjoni. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-mikrofon sur Karrija Kastanjo. Ippermetti li nieħu l-mikrofonu. Iva, grazzi. Mela jiena jgħet hawnhekk fissem l associazzjon Kollettiva Valdemor aħna qed nitkellmu dwar l-impatt tal-impjant ta' trattament u il-pipelines ukoll fuq il-sita ta' natura 2000 u intqal li dana mux se jinterferixi ma l-ambjent naturali, ma dana mux minnu, għax aħna t-nitkelmu dwar speċijiet endemiġi li huma marbuta ma l-ħamrija bħafna ġipsium u ukoll l-mijiet bħafna meħ, kif miktub fu dokumenti li aħna ressaqna u għanna il-rekords ukoll mill-uffiċjali li jaħdmu fil-foresti ġewwa Madrid u aħna ressaqna dawn ukoll fil-proċediment elementi differenti. Dwar il-validità tal-istqarrija dwar l-impjatt fuq l-ambjent iva huwa minnu li l-leġislazzjoni Spanjola u l-leġislazzjoni lokali minn Madrid dawna qed jgħidu li ġala darba dan il-perjodu jaddi eh, valutazzjoni ġdida fuq l-impatt fuq l-ambjent għandha tiġi mwettqa u dan irrid ikun eh, il-każ għax għandna informazzjoni li qed turi li li għajjej il valtazzjoni oriġinali ma saħħitx b'mod xira u hemm ukoll speċijiet endemiċi jew ta' priorità li jeżistu f'din iż-żona u dwar fejn l-impjant eh, dwar it-trattament tal-ilma ħajkun u il-post alternattiv eh, dana mux ħafna iktar mhux ħajiswa ħafna iktar flus minn post li bħalissa huwa mażul u kien hemm ukoll mm, minn stqar li eh, iva stazzjon eh, tal-pumping li dana se jkun miftiċ imma dana fil-bidu ma kienx il-każ il eh, proġett dan nbidel u ġi inklus eh, l-ilma minn Polygon u l-ilma tal-iskartu għalek mektub issa li eh, issa impjanti ħor ta' trattament eh, tal-ilma skart irrid jiġi introdott. Grazzi ħafna jiena se nitkellem bħala MP fissem il-partit tiegħi. U nixtieq nara wkoll li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Dan id-dibattitu huwa wieħed interessanti ħadd mu qed jitfa' dubju dubji fuq il-ħtieġa ta' impjant ta' trattament tal-iskart lil maskart iva s-soċjetà għandha bżonnhom dawn l-affarijiet imma rridu aħna niksbu bilanċ bejn il-ħarsin tal-ambjent u l-introduzzjoni ta' dawn l-impjanti. U rridu nikkonsidraw ukoll l-ispejjeż involuti iva il-kol kemm aħna nixtiequ inħarsu l-espartal f'Madrid u dan ukoll ġi diskuss fl-Assembleja ta' Madrid u l-grupp tiegħi hemmhekk daħal xi inizjattivi u mill-punt di vista tal-parlament u punt di vista soċjali intqal li għanna bżonn li nifukaw fuq il-proposta alternativa. Wissa għal darba oħra nixtieq mela issa nitkellem bħala tal- Kumitat tal-Petizzjonijiet u nixtieq ngħid li nixtieq eh, nara li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa għalli bekk nistgħu nirċievu iktar informazzjoni speċjalment fuq eh, il-post eh, alternattiv li qed jiġi nishtiq nixtiequ li jkun hemm follow-up segwitu ta' dan nissa mingħajr ma naħlu iktar ħin nixtieq li naddu għal petizzjoni li jmiss u nixtieq nirringrazzja lil min ressa il-petizzjoni tal-ġibdu l-attenzjoni tagħna lejn din il-kwistjoni. Grazzi ħafna ħafna. Grazzi issa se naddu għal petizzjoni numru 11. Qed nitkellmu dwar petizzjoni imresqa minn eh, Vasilis Hadrija Vangelu ta' ċittadinanza ċipriota dwar allegat ksur ta' drittijiet tal-bnidem ċipru imresqa il-petizzjoni mxijiet prezenti jista' nixti naddi l-mikrofonu direttament minn Vincent Debani mill-Kummissjoni. Grazie ħafna President, se niprofa nżom fil-qosor u l-ewwel se nibda bil din il-kwistjoni ovvjam li eh, l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni normalment jistgħu jieħdu azzjoni fuq il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenzi tat trattat u speċjalment il-Karta Drittijiet tal-Bniedem skont artiklu 51 dan japplika biss fil-kuntest tal-liġi tal-Unjoni Ewropea jew fejn l-Istati membri jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna iva eh, revedejna u rġajna revedejna ġifieri batna żewġ tweġibiet revedejna l-kwistjoni aħna konsultajna servizzi differenti tal-Kummissjoni u mill-elementi li aħna rċevejna. Aħna ma nistawx nsibu rabta bejn il-kwistjoni li prezentata mill minresa il-petizzjoni u l-Liġi Ewropea li din il-kwistjoni l-iktar għandha xaqsa ma' dritta u nixtieq infakkarkom li artikli 3 u 345 ta' trattat fuq it-ħadim tal-Unjoni Ewropea dana jipprovdu li id-dritt ta' proprjetà essenzjalment dan dritt jaqa taħt il-kompetenza nazzjonali u eh, mingħajr preġedizzju tal-dispożizzjoni nazzjonali fuq id-dritt tal-proprjetà u eh, mill-elementi li aħna rajna il-kas bħalissa mela t-nitkelmu dwar kas nazzjonali Ovvjament il-kwistjonijiet li għandhom xaqsma dritt ta' proprjetà, dawn il-kwistjonijiet jistaw jkollhom elementi differenti involuti jistgħu jaqgħu taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma sabiex dawn l-affarijiet isiru tritturi inti ir-rabta mal-liġi tal-Unjoni Ewropea tritturi li hemm l-elementi li jew ma' kurrans konfinali jew inkella għandhom impatt fuq dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni Ewropej jistgħu jiġu miksura mill-azzjoni tal-gvern jew inkella mill-liġi nazzjonali għalhekk bħala konklużjoni aħna ma nixxinix insibu din il-rabta bejn din il-kwistjoni l-liġi e tal-Unjoni Ewropej għalhekk aħna nħossu li din il-pożizzjoni ma tistax titkompla Iktar eh, mill-pozizjoni nixtiew niftakru nfakru kif eh, ħafna drabi nagħmlu meta wieħed li jressa petizzjonijiet iħoss li kemm ksur ta' drittijiet eh, tiegħu jew tagħha ovvjament il-Qorti Ewropea drittijiet tal-bniedem tibqa' possibilta meta il-soluzzjonijiet domestiċi dawna issa ġew użati kollha u ma jifdalx iktar possibiltajiet fuq livell domestiku għal-ċittadin sabiex irressa il-kas. Grazzi ħafna hemm xi membru li jixtieq jintervjeni fuq dan il-punt. Jekk le Il-Parlament Ewropew qed eh, ilu jistudjom dawn il-kwistjonijiet, din il-kwistjoni sensittiva bej bizzet għalli bekk il-petizzjoni tibqa' miftuħa u b'dan il-mod nistgħu niġbru iktar informazzjoni nistgħu namlu segwitu. Grazzi. Grazzi, issa nistaw naddu għall l-axħar petizzjoni għall-lum, petizzjoni 1653 tal-2010 imresqa minn Markella Isajat Sijakka ta' ċittadinanza ċipriotta fisem il ta' ċipru Rifugjati u Omijiet Spostati il-senjura Isajat Sijakka da' għawnek maħna l-ek naddi l-mikrofonu l-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Is-sur Iljew Polios. Grazzi ħafna President l ewwel qabel kollox nixxieq jiena nisħaq fuq il-fatt li l-Kummissjoni impenjata sabiex tiġilet kontra kull tip ta' diskriminazzjoni taħt il-setat imniżlim fit-trattati l-ugwaljanza f'prinċipju fundamentali tal tal-liġ tal-Unjoni Ewropea dawn huma koperti kemm it-trattati kif ukoll mill-Karta Ġittijiet tal-Bniedem imma l-karta applikabbli għall-Istati Membri biss meta qed jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-leġislazzjoni applikabli tal-Unjoni Ewropea fuq l-ugwaljanza ġenerali tkopri tlet osma is-sigurtà soċjali l-impjeg u għacċess għal prodotti u servizzi. Għalhekk jekk nadu din il-petizzjoni aħna kena ħafna eh, korrespondenza mal min ressa eh, il-petizzjoni u i u kol resqet il-ment eh, uffiċjali l-Kummissjoni li aħna inkludejna Eh, imma għalaqnija eh, għalaqnija dan l-ilment għalfej għax l-inugwaljanza ta' trattament eh, dana kopra zvantagġi soċjali dan għasem mux koperti ġifiri mid direttivi Ewropej fuq l-ugwaljanza ġenerali u ta' bejn is-sessi għalek l-otja tal-benefiċi soċjali mhux ħaġa koperta mill-liġi tal-Unjoni Ewropea dawn il-każijiet tal-istati membri sabiex eh, iħarsu l-obligi li għandhom xasumar l-obligi fundamentali li joħorġu mill-liġi nazjonali għalek aħna ehm, tibna l-persuna sinjura issa jgħat tsjaka għalli titlob l ilment u trasta l ilment taħħal l-Orti Ewropea ġittijiet tal-bnidem. Grazzi ħafna. Sur Velessa, tixtieq inti tintervjeni, Iva, nista' nifhem li eh, dinha tmur lil mill-ambitu tal-dmirijiet tagħna imma nistgħu eh, nħallu din il-petizzjoni miftuħa sakemm ma nirċievu eh, tweġiba mingħand il-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja. Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Aħna l-uniċi membri prezenti, ġifir jena surveless jena, ġifir jena naċċetta l-proposta tijak, survelessa, jivax kif diġa etilkom mill-petizjoni eh, preċedenti dawn ma' kwistjonijiet sensittivi u għalekka għanna nħallu din il-petizjoni miftuħa u għanna namlu segwitu u segretarjatu kol et jinformana li aħna nistgħu nresqu dan il-punt ukoll qudiem il-kumitat tan-nisa li bekk nistgħu nagħmlu segwitu fuq din il-kwistjoni b'mod konġunt taqblu. Iva, grazzi ħafna mela issa nistgħu nalqu il-laqatana tal-lum jew din il-parti tal-qatana l-lum u Nerġaw nġiluru fil-5 u nofs għal laqa tal-koordinaturi u iċċer jirringrazza l-interpreti.